Humphrey Bogart jgħid il-Kummissarju tal-Pulizija dan jista' jkun il-bidu ta' <laughs> biberija sabiħa wes. Grazzi. Grazzi Sir Langa. Kienet nota sabiħa biex biex nispiċċaw dan dibattitu il-votazzjoni se tkun fil-11 nofs għada, issa l-punt li jmiss fuq l-aġenda. Ġifiri, mistoqsija rali fuq l-izgurar tal-provista tal-elementi terrestri għall-Europa. Isur stu kalassi assik joġbok għazoċ minuti u għal-autur tal-mistoqsija. Grazie ħafna, Signora President, kollegi, Kommissarju. Elementi terrestri rari huma ta' importanza enormi għal eh, ħafna oqsma u anke għall iżvilupp ta' teknoloġiji ħodor. L-industrija Ewropea tiddependi 100% mill-ċina huma għandhom 97% tal-produzzjoni u 36% ta' riservi magħrufa. Allura hemm livell qoli ħafna ta' f'dan il-qasam. il qasam u anki livell oli ta' produzzjoni tal-elementi tal um, l-alloys najd aħna nsemmuhom l-elementi terrestri rari iżda Importanti huwa li għandek bżon ta' 10 għal 15 sena biex eh, ikollok ċiklu ta' produzzjoni. Allura l-problema li se jkollna fil-ġejjeni għarrib huwa illi hija illi ċina tippjana tnaqqas l-esportazzjoni tagħha fl-istess waqt li hemm ehm, żieda enormi fid-domanda madwar id-dinja jiġifieri jkollok tnaqqis fil-esportazzjoni fl-ewwel nofs tal-2011 b'35 fil-mija u dina xaktarx li se żid fil-ġejjeni. Ehm, Ġifri dana se jkollu implikazzjonijiet serji u jekk inħarsu lejn l-2014 fir rigward tal-produzzjoni globali tnaqqis dana se jiġifieri għandna 40,000 tonnellata tal-REE, e, ġifiri x'miżuri mizuri qed tipproponi l-Kummissjoni biex nigarantixxu il-provvista ta' dawn l-elementi rari u xi sforzi qed isiru fir-rigward taċ-Ċina u l-imsieħba oħra internazzjonalment. Grazzi, issa t-tieni awtur se jitkellem is-sur Ek. Jina ġili imħasba għalix il-respons tal-Europa fil-gward li kolla bisa ħafna kbira fil-gward ta' ċina strategija ta' suċċess fil-gward tal-Unjoni Ewropea għandha tikkoraġi il-negozju ħeles għandu kollu il-management, il-ġestjoni, l-innovazzjoni, aċċess u aċċess għal għal dawn l-elementi għall-industriju mhux il-ħażna ta' dawn l-elementi bil-flejjes tagħna l-Ewropa qed tiddependi fuq ftit risorsi u qed taqalura fit-telliqa biex tiżgura dawn ir-risorsi iżda huma l-kumpaniji privati li jiddeterminaw il-bżonn li jkollna ħażna. L-użu effiċjenti tal-risorsi tal u ħaġa li għanna bżonna, għanna bżon ta' strategija tajba li tinvolvi l-aspetti kollha ta' dawn l-elementi, dan jinkludi l-beħ, il-riċiklaċ, l izvilup um, ta' trasport u il-risorsi oħra. Għanna bżon ta' ġestjoni aħjar tal-provista tal-provista u anki tnaqis tal-ħela. L-Europa għanda ħafna risorsi naturali u tinsab ħdej sors sorsi wkoll fil-minerali, il-metalli u foresti l-Ewropa ta' fuq tista' twieġeb sinifikament għal bżonnijiet tal-Ewropa. Għandna ninkoraġixxu l-innovazzjoni u l-riċerka għal eh, permessa ta' soluzzjonijiet innovattivi. Ehm, L-istrategija tal-Unjoni Ewropea għandha tkun bażata fuq il-negozju ħieles, il, il, il, il u trid tiġi mill-użu sostenibbli tal-professa tal-materji prima. L-Europa għandha bżonn ta' azzjoni bbażata fuq l-innovazzjoni u l-eliminazzjoni tal-ostakli fin-negozju mhux il-ħażna li qed l demokrazija barra minn mill-Ewropa u għandna bżonn ta' suġġerimenti mill-Kummissjoni f'rigward ta' matarji prima u l matalli rari u għadna t-istennew għal dawn is-suġġerimenti. Grazie ħafna. Issu Xamanski għal 3 minuti, għal 2 minuti kħoġbok. Grazie ħafna. Signori. din il-kwistjoni se tkun importanti għal kompetitività u l-industrija jekk ma jkollniex aċċess għal li dan se jkollu impatt fuq l-ekonomiji. Ma nistgħux inwarbu dawn il-kwistjonijiet għanna neħdu vantaġġ ukoll ta' risorsi tagħna stess li warabnihom fil-passat. Għanna nużaw il-politika l-mekanizmi tal-kummerġ biex biex ma jkollniex tawiċ fil-kummerġ għanna noqodu għattenti kunu kawti nħarsu li riċiklaċ ta' dawn il-materji. Ħarisna li komunikazzjoni tal-Komissjoni fil tal-politika ta' dwar l-elementi eh, dwar il-materji prima, il-Komissjoni ħarset għamlet evalwazzjoni tal-politika ta' protezzjonizmu ta' ċina un bat fil-gwar tal-riċiklaċ Dan jaqbel mal qanijiet tal- tal-politika tagħna dwar il-negozju ħarristu lejn il żieda fejn l-ispejs involuti fir-riċiklaġġ. Grazzi issa l-Kummissarju, tista' titkellem. Grazzi tas-sess Sur President. Kif tafu fil-bidu ta' frar il-Kummissjoni approvat l-aġġornament ta' strateġija tal-Unjoni Ewropea fuq il-materja prima. U din l-istrateġija fil-fat insibuha li qed tibbażaruha fuq tliet pilastri. L-ewwel pilastru għandha xi ma' materja prima li tiġi esportata fil barra l-Unjoni Ewropea biftejmit ma' l-Unjoni Afrikana, aħna fil-fatt daħħalna fuq l-agenda tal-laqat tagħna mal-Federazzjoni Russa tal-kwistjoni tal-materja prima u kif għattilkom fid-dibattitu ta' qabel, fix-xahar ta' Ġunju jiena ser immur il-Brażil, l-Arġentina u ċile biex niet azzjoni diplomatika anki f'dak li għandu x'jaqsam ma' dawn il-pajjiżi tal-Amerika Latina. Umbat ser nitkellem dwar ir sija ir-relazzjoni maċ ċina. It-tieni pilastru għandu x'jaqsam t tisħiħ ta' l kontrolli il-relazzjoni tagħna fih dan l-Unjoni Ewropea stess. Aħna ġornajna u koll ir-regoli li kellna kien mal-Kummissarju Podoċnik sabiex l-interpretazzjoni ma tkunx ta' preġudizzju. Aħna ridna nibqgħu nirrispettaw l-ambjent It-tielet pilastru għandu x'jaqsam ma' iċiklaċu l-pik effiċjenti tar rizorsi u nixtieq nirrepeti dak li għattilkom, fil-fatt nirrepeti dak li għattqabel. qabel. Taħt taħt l-ambitu tal-innovazzjoni, aħna nasħubija tal-innovazzjoni għal ċertu setturi, u għet minnom u għas-settur tal-materja prima. L-Innovation Partnership edha hemm biex tenfasizza l-attività dak li fatizza li aħna għall-attivitajt li aħna nistgħu nagħmlu rigward ir-riċiklaġġ tal-materja prima. Il-komunikazzjoni l-ġdida wkoll però tqajjem il-sitwazzjoni ta' materja prima oħra essenzjali it naqis tal-kwoti ta' esportazzjoni ta' elementi terrestri rari li metaw l-offerti globali. Meta nqisu dak li qed tagħmel iċ-Ċina aħna nevalwaw ukoll is-sitwazzjoni sabiex nindividwaw l-istrumenti li huma l-aktar importanti multilaterali li jinkluda wkoll il il l-organizzazzjoni dinija għal kummerċ u aħna u koll din naraw xinu ma il l-possibiltajiet li għanna biex naffrontaw il-kwistjoniet li għanna maċ-ċina Dejna dan il-kas fl-2009 u l-konklużjonijiet ser ikun importanti ħafna, speċjalment ta' dak li għandu xieqsa ma' riflessjonijiet biex inedu proċedura tal- skont il-WTO. Aħna t-nitħattu mal- uh, maċ kemm fuq l-kwistjonijiet politiċi fuq ukoll f'kwistjonijiet aktar tekniċi. ċina tixtieq tiffaċilita l-diskussjonijiet għal eh, ċertu prodotti ta' materja prima rigward partenarjati strateġiċi fuq ukoll dialogi tal-ġejjini, diplomazija tal-materja prima attiva għandha l-garanzija li ikun hemm aċċess għal dawn il-materji prima li huma tant essenzjali. Per eżempju, għanna dialogu bilaterali fil-kontest tal-istrateġija komuni bejn l-Afrika u l-Unjoni Ewropea bejn l-2011 u l-2013 dan iwassal għal um, uħut minn daw relazzjonijiet daw il-negozjati ser jisiru rigward il-materja prima. Fil-Komissjoni, il-Komissjoni tħoss li irrid ikun hemm ċertu materja prima partikolari li ser titqies hemm il-pro mind bejn 2010-2013 u dan jinsab taħt il-program Afastana għanna sfidi teknoloġiċi u kol gbar kif ukoll il-kwantità tal-materja prima li nsibuha f'ċertu prodotti kif nafu ma żar ħafna l-istrateġija tagħna l qed tqis li tippromuovi r riċiklaġġ permezz ta' tnedija u implikazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea dak li ndux jaqsam ma l-iskart. Aħna ser inkopru nifavorixxi li riċerka u l-innovazzjoni b'dak l għandu ma' riċiklaġġ kif ukoll is-sostituzzjoni kif diġa sar fil-seba programm għafaz permessa l-infazzjament ta' proġetti rigward is-sostituzzjoni tal-elementi terrestri rari. Palissa l kommissjoni ta' tqis il-possibilità li tnijat eh, ftehim għal l-innovazzjoni ta' materja prima u kif ukoll qed tipprova tipproponi proposta konkreta fix-xhur li ġejjin aħna wkoll nidejna kooperazzjoni mill-Istati Uniti biex ikollna biex inqisu ċertu elementi ta' innovazzjoni u anke biex nikkooperaw mal-Ġappun Bla dubi ser inkomplu nsegu mill-qrib il-problema tal-materji prima essenzjali sabiex niddefinixxu l-azzjonijiet prioritarji u aħna nħossu li s-sigurtà ta' materja prima hija essenzjali u hija xogħol tal-intrapriżi madana aħna lesti li niddiskutu mill-qrib ma' l-istati membri dwar il-benefiċċji, spejjes u l-valur miżjud ta' programm ta' ħażna ta' materja prima. Dak kollu li qegħdin namlu bħalissa Jiena dejjem les li nisma' suġġerimenti li qegħdin isiru minħat tal-Parlament sabiex aħna nkomplu jkollna azzjoni attiva tal-Kummissjoni fuq suġġett li huwa kruċjali għal kompetitività tas-sistema ta' intrapriża tagħna. Grazzi. Si, Monsieur le Commissaire, au nom des groupes, je donne maintenant la parole à Monsieur Rubig euh, pour le PPE. Pour... Grazzi ħafna issa sur Rubik euh, mill-naħat tal-IPP. Grazzi ħafna sur President, Kummissarju Taljani Grazzi ħafna tassaw għall-inizjattivi li qed tieħu. Naħseb li l-elementi rari terrestri huma importanti ħafna għal eh, ekonomija tal-futur. Mhix biss eh, dwar l-ftejmiet bilaterali mhux biss ma' Ċina iżda ma' pajjiżi oħra madwar id-dinja. Iżda għandna nitkellmu u nifukaw fuq protezzjoni differenti ta' investiment u kontratti għal żmien twil jistgħu jipprovdu rendiment għal futur. Għandna bżonn aktar minjir madwar id-dinja u ehm, protezzjoni tal-investimenti tagħna. Allura kontratti għal medda ta' żmien twila ehm, tkun tista' tipprovdi din is-sigurtà u bekk nkunu nistgħu nappoġġjaw. Irridu nħarsu u koll lejn WTO u qabel il-Doha Round propju dwar xinu jiġri uh, fil-kwistjoni ta' Singapore. Diġa ħejjejna pakket eh, emmek uh, u rridu nimxu l-qoddim forsi fl-imkien mal-negozjati ta' Doha. Rridu nħarsu li possibilta jekk il-dumping u ix neċessarju jekk naraw il-prezz ma l-livelli ta' prezzijiet li hemm fiċ-Ċina eh, irridu nħarsu aktar fil-qrib eh, lejn din il-kwistjoni. Iżda allura maħniex qed nitkellmu dwar l-elementi terrestri rari, iżda qed nitkellmu dwar l-ekim sejħ magnesite li huwa importanti għal prodotti, għal produzzjoni ta' ħġieġ, sement, għazzar, eh, għanna bżonn li niffukaw fuq eh, l-xtib ta' sostituti jistaw eh, ikunu tajbin u biex noħorġu bi program għal riċerka f'dawn il-prodotti eh, alternativi. Nilqaw kol dak li propona l-Komissarju Hidigar rigward il-footprint tas CO2 fejn mill-possibilità ta' VAT oli fir rigward ta' CO2. Grazzi ħafna. Issa is-sur Vulskov. Grazzi ħafna, Signora President, u grazzi Komissarju. Dan id-dibattitu juri kemm huwa tassew importanti għall-istrateġija tal-elementi terrestriali biex ikollu approċċ li ħares lejn meta ta' żmien twila elementi il-metalli rari huma uh, rari fil-swieq iżda mhux fl-art u hemm raġuni għalija. dan minħabba li mhuwiex uh, interessanti mod ekonomiku um, biex toħroġ dan l-elementi rari um, mill-art. Issa x'nistgħu nagħmlu? Nistgħu nagħmlu ħafna riċerka u nizviluppaw forsi, ninvest tu fil-riċiklaġġ f'aspetti differenti u nitkellmu dwar riċiklaġġ kontinwament. Din xi ħaġa li tkellimna dwarha eh, il-ħin kollu issa. Sistemi differenti diġa qegħdin hemm biex eh, eh, niksbu il-prodotti riċiklati għanna bżon tamir għal daw il-prodotti u rridu nersqu l-bot mill dawn il-riflessi tal-kolonji tagħna eh, meta eh, nħarsu lejn postijiet differenti u dan għadna marna xinux, marna nexxinix nindirizzaw sew. Grazzi ħafna. Grazzi tassew sur President, eżis kollegi, kummissarju, inti diġà semmejt ċertu indikazzjonijiet, però nixtieq nam nippreċiża ċertu affarijiet. L-ewwel net, l-ewwel il-WTO x'qed tagħmel eżattament bħala eh, dan il-kwartieri ġenerali tal- kummerġ dinji. Diġà tieħda deċiżjoni fl-2009, però minn dak li naffi jien kellu x'jaqsam mal-magnesium u l u elementi ieħor ġifri għandna proċedura ta' WTO fuq l-elementi terrestri rari. Qed nagħmlu qed nimxu waħedna jew nistgħu nitkellmu mal-Istati Uniti u l-Ġappun kif ikun xira. It-tieni net. Inti semmejt li rridu nżidu il-produzzjoni minn elementi oħra. Hemm ċans pereżempju min-naħa tal-Greenland. Imbagħad li rkupru ta' elementi terrestri permezz ta' riċiklaċ. Aħna din ners u lejn xjenza fejn qed nitkellmu forsi dwar minjiri partikolari ħan qed inqisu xi affarijiet partikolari raba punt għall-istudju r-riċerki, l-iżvilupp ta' riċerka aħna ser ikollna ċertu dispożizzjoni partikolari anki fil-tmin programm AFAS u anki sistema ta' ħżin ta' ħażna aħna ser ikollna regoli komuni għal ħażniet. Imbagħad fl-aħħar net il-kwistjoni kif ħat iġi trattata fuq livell bilaterali ma' ċina meta jkollna dialogu ta' livell oli ekonomiku ta' kummerċ u anki fin-negozjati li għaddej bħalissa għal ftehim ta' sħubija ta' kooperazzjoni ma' dan il-pajjiż ġifri ċina. Grazzi tassew, is-sur Butikoffer għazax minn. Grazie ħafna, Signora President. Id-dipendenza medda ta' żmien għasira eh, u twila għall-esportazzjoni miċ-Ċina hija importanti, hija eh, punt dajjef mill-Ewropa. Iżda ma naħsibx li l-Ewropa għandha tibqa' dipendenti eh, jew biex nissimplifika sa ċertu punt naħseb qed nagħmlulhom pjaċir. Qed naqgħu f'dik in-nażba u rridu nippruvaw Eh, nevitaw u noħorġu minn dik id-dipendenza u għal dik ir-raġuni ma naħsibx li aħna għandna nagħmlu l iżball li konna eh, antagonizmu eh, Ewropew Ċiniż naħseb hemm bżonn ta' kooperazzjoni hawnhekk. U fl-istess ħin meta nħarsu lejn l-Asja, ejja nħarsu lejn sitwazzjoni fil-Ġappun. Il-Ġappun intlaqat qar reċentament eh, fil-rigward ta' aċċess għal elementi terrestri rali mill-Europa. Iżda huma reaġixxew ma' aktar malajr ħafna u eh, ħarġu biljun dollaru mill-gvern sabiex jaħdmu fuq ir-riċerka fuq l-elementi u riċiklaġġ fuq l-elementi terrestri rari u ħolqu programm AFAS. Ovvjament hemm aspetti differenti ta' taħriġ ukoll, irridu niżviluppaw riservi tagħna wkoll biex kunu hemm. Iżda l-punt ewlieni fir-riċerka tagħna għandha tkun l-innovazzjoni u l-effiċjenza. U għanna jkollna pjanijiet speċifiċi għal riċiklaġġ ta' elementi terrestri rari. Ir-riċiklaġġ tal-elementi terrestri rari huwa ċar fil-komunikazzjoni tal-Kummissjoni. Mhijiex xi ħaġa li nistgħu eh, nħarsu liha eh, iktar il qoddim irridu nindirizzaw dil-problema issa. Numru ta' kumpaniji u hawnhekk sostituzzjoni hija importanti ħafna u ċina qed tinvesti propri fis sostituzzjoni ta' elementi terrestri rari għaliex jafu illi miex se jkun hemm provvista li ma tintem qatt li dejjem jistgħu jkomplu jżaw dawn l-elementi. Allura eh, kif qed naraw niffaċċjaw din is-sitwazzjoni rridu nieħdu l-opportunità ta' din is-sitwazzjoni u eh, sabiex aktar qudiem ma jkunniex problemi. Grazzi ħafna. Is-sur ġobro għal minuta. Signora President, L-elementi terrestri rari huma importanti ħafna biex insibu eh, passi teknoloġiċi tal qoddim allura hija importanti għall-innovazzjoni tal-Unjoni Ewropea. L-użu ta' dawn l-elementi et eh, itella l-prezzijiet ta' dawn il-prodotti sfortunatament. Issa qed nitkellmu dwar 124,000 elf tunnellata iżda din dan din iċ-ċifra ħadd titlab 50%. Ċina għandha monopoli fuq l-elementi terrestri rari. U ċ-Ċina wkoll ħabbret li se tkun qed tnaqqas l-esportazzjoni tagħha b'50%. Apparti dan, numru ta' kumpaniji li jaħdmu fis-setturi propju dawn is-setturi fiċ-Ċina u ċ-Ċiniżi waqfu dawk il-kumpaniji. Allura l-monopoli huwa problema kbira rridu nagħmlu dak kollu li nistgħu li għandna fil-li huwa fis-seta tagħna biex inwaqfu dak il-monopoli. Grazzi ħafna Sur Schulz għal minuta. Sur President, Komissarju, l-ewwel net il-Parlament jilqa' l-fatt illi il kapiet tal-istati eh, li taqaw fis-summit ta' Madrid eh, għarfu eh, dritt sovren ta' stati membri biex jassiguraw il-provista tagħhom stess u jużaw id-depożiti tagħhom stess, ovvjament skont ir-regoli. Dan is-summit, ovvjament, ir-riżultati tiegħu huma validi sal-lum. Iżda bl-elementi terrestri rari eh, fiċina, l-estrazzjoni ta' dawn l-elementi fiċina u fl-Istati Uniti waslu għal ħafna eh, ħsara għall-ambjent rridu jaraw mezzi eh, kif eh, eh, il- l-elementi terrestriali jistaw jinħarġu mingħajr daqsek sara għall-ambjent u issa jizviluppaw proċessi differenti u ma jridux biss jesportaw l-elementi terrestriali. Iżda l-Europa għandha bżonn aktar sħubija forma ta' partnership, għandna bżonn aktar teknoloġiji ta' riċiklaġġ u naħseb illi ikkun aktar veru li daw l-elementi rari terrestri se jkunu aktar rari fil-futur. Grazzi ħafna. Issa, issur Kasperi għal żewġ minuti. Signora President, Kommissarju, il komissarju għal darboħra semmejt eh, dak li trid tagħmel il-Kummissjoni fir-rigward ta' elementi terrestri Issa l-problema tiegħi li fl-2007 l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-elementi terrestri rari ta' iż-żmien u ġa indirizzatom u dak li smajna f'daw l-aħħar ġimgħat huwa simli ħafna għal dak li smajna qabel. U għandi l-impressjoni illi ma tantx sar wis eh, fuq dawn il-kwistjonijiet meta b'mod partikolari nitkellmu fl-interessi tagħhom. Naħseb ħafna pajjiżi oħra madwar id-dinja kienu aktar attivi eh, kon qed nitkellmu dwar rifless kolonjali hawnhekk u jiena nirrikonoxxi dan il-fatt ukoll. Iżda mhuwiex biss fil-pajjiżi tal-UE nara dan ukoll mod partikolari fiċ-Ċina jekk inħares lejn l-elementi rari fiċ-Ċina u l-pożizzjoni monopolista li għandhom eh, li twassal għal zvantaġġ għal pajjiżi oħra qed nistaqsi li nifsu l-Kummissjoni. Min huwa responsabbli, min se jkun qed jagħmel dan huwa inti diġi tiegħek eh, deħuft min se jkun responsabbli biex jieħu passi neċessarji u meta nistgħu naraw x'tip ta' miżuri qed jittieħdu mill-Unjoni Ewropea. Nkun grati jekk tkun tista' tindirizza dil kwistjoni li għaliex nafu illi ċ ċiniż huma attivi f'dan il-qasam qed jaħdmu b'restrizzjonijiet ta' esportazzjoni qed joħolqu ħafna problema l-industrija tagħna u eh, nishtiq nkun naf jekk il-Kummissjoni ħarġeġ lista tal-prodotti li minħabba daw restrizzjonijiet ta' esportazzjonijiet miċ-Ċina, eh, Ċina jista' jkollha vantaġġ tippjanaw tamlu xi ħaġa biex tindirizzaw dawn l iżvantaġġi li, li jista' jaffettwa l-industrija tagħna. Grazzi. Aziz Kummissarju, l-RE dawn l-elementi terrestri rari ma importanti ħafna fil-teknoloġija differenti li għanna li x'nistgħu noħolqu ħafna karozzi ibridi u elementi u prodotti oħrajn. Għalhekk dawn ma ferm importanti għall-industrija u anke għall-enerġija rinnovabbli. Pero issu mhux daqshekk miftuħ, mhux suq trasparenti, allura ferm importanti li niftakru li 96% ta' dawn elementi terrestri raġijin miċ-Ċina. Għalhekk ser ikun hemm ħtieġa li dejjem tiżdied għal dawn is-sustanzi meta l-ekonomiji tagħna huma mistenna li jikbru. Ir-riċiklaġġ huwa possibilità waħda, però jridu nassikuraw li aħna b'mod effettiv nirraċiklaw is-sustanzi rridu nsibu eh, sostituti. Għalhekk nixtieq nitlob lill kummissjoni biex taġġorna eh, l-aġġornament ta' dawn il-kwistjonijiet. Għalhekk issa s-sur Goren sal-minuta u nos aħna qegħdin naraw għal darboħra il-rarità ta' ċertu elementi terrestri rari li huma elementi minerali importanti hawnhekk qed naraw il-vulnerabilità tal-istati li qed jimpurtaw minn stati ta' monopolju, għalhekk rridu nieħdu reazzjoni f'żewġ modi. L-ewwel net irridu naraw li ma nsibbux eh, maħtuf pala maħtufa maħtufin minħabba situazzjoni urġenti, minħabba WTO, il-ġnus il maquda, il-G20, na l-oħra rridu nimxu fuq istrateġija tal-Lisbona naqsu d-dipendenza tagħna mill-elementi terrestri rari. U nirriċeklaw materjali li diġà qegħdin jintużaw u nipromuovu programmi ta' riċerka u żvilupp għal prodotti ta' sostituzzjoni, sħobijiet li aħna għanna ma' pajjiżi li jiżviluppaw l ewropa tit taħdem biex nevitaw li jiġu eh, mħafra elementi rari li bat jittemmew. Is-Sinjura Rosba, is-Sur Tajani, is-situazzjoni ċara aħna rridu niggarantixxu il-fornizzjoni ta' elementi terrestri rari, però għandna kompetizzjoni dejjem aktar għolja f'dan issu, 95% tal-produzzjoni globali hija kontrollata miċ-Ċina u il-tuħ fil-kwotazzjoni ta' esportazzjoni laqtu il-poġġew eh, dan il-punt fuq il-agenda tal-G20 għalhekk aħna ninsabu qudiem kwistjoni deċiżiva l-ekonomija kollha tal-Unjoni Ewropea li rridu naffrontaw anki taħt il-lenti ta' kooperazzjoni ma' eh, pajz li għandhom riservi ma' wkoll fisem ir-riċerka u l-iżvilupp u anki l-innovazzjoni. Intqal fil-fatt li meta ninvestu fir-riċerka li mm, importanti biex nelbu dawn l-sfidi teknoloġika, ir-riċerka, il tħaffir l-aktar effiċenti għal-riċerka riċerka ta' materji prima ta' eh, ta' sostituzzjoni sabiex nifavoriċu il reċiklaġġ dak il-minjiri, il-mini li jistaw jagħtu materja prima ta' sostituzzjoni għalhekk aħna nixtiequ nifirħu lis-sur Tajjani għall-impenn liħa u aħna ser nsegwu il-passi kollha li inti ser tagħmel f'dan il-kuntest. Grazzi tassew, is-Sinjura Rejra Madurella nadu għall-proċedura taħt il-KGDI l-ewwel netta Nassur Kelly. Eh, i must say i am very concerned about some of the aspects i have listened to here in parliament over the last number of weeks. Tonight, għal-parlament, aħna qed nitkellmu dwar nuqqasijiet fl-elementi terrestri rari. Xi ilu aħna tkellimna dwar il nuqqas zokkor ukoll. U naħseb issa wasal iż-żmien li l-Unjoni Ewropea tpoġġi ruha minn ta' quddiem u tiddefendi ruha daw l-elementi terrestri konċernati fu fatt nilqa l-impen tal-Kummissarju biex iħares lejn kwistjoni ta' innovazzjoni biex ikonna sostituzzjoni ta' daw l-elementi, anki riċiklaċ u anki fuq kollox l-inħarsu lejn teknoloġiji ġodda. Jien attendejt seminar fi Brussel dwar teknoloġiji ġodda li qed sviluppati żviluppati sabiex niksbu elementi terrestri rari mill iħ tal-baħar. Dinja tajjeb tajjeb li l-Kummissjoni sera l-Brażil u ċina. Pero jekk id-diplomazija ma bid-diplomazija ma nilħqux dak li nixtiequ aħna jekk ma jkollniex ekonomija b'saħħitha nkunu relevanti. Sur Kelly, issa nagħti l-kelma sur Balsidu sal-minuta. Grazzi tas sur President. Komissarju, din il-kwissjoni ta' elementi terrestri rari hija marbuta b'mod dirett mal-progress Economic tal-Unjoni Ewropea jiena nilqa l-istrateġija tal-Kummissjoni rigward dan il-settur, però aħna ma rridux naħsbu dwar l-assikurazzjoni ta' aċċess għall elementi terrestri rridu niżviluppaw ekonomija fiħdan l-Unjoni Ewropea li hija diretta għal użu effiċenti ta' materja prima. Naseb li riċiklaċ huwa iċċavetta hawnhekk. Aħna rridu kol lokaw investiment adegwat u dan jippermettilna li innaqsu d-dipendenza tagħna fuq l-importazzjoni ta' elementi rari. Dan jassikura il-kompetitività tagħna u jippermettilna li nimplementaw l-anijiet tal-istrateġija tal-Unjoni Ewropea tal-2020. Din diskussjoni dwar il-problema l-aċċess għal eh, elementi rari għan huwa marbut mal mal-istat tal-ekonomija bħalissa fid-dinja il-kriżi li ninsabu fiha bħalissa il-kriżi finanzjarja fil-fatt hija kriżi globali żiet wiesa' u hemm il um, ġlieda kontra bejn um, il-fema tal-kapitalisti tal-tkabbir ekonomika u id-dinja Um, l-art ta' taħtna id-dinja għandha limiti tagħha u għandna l-kriżi um, tal-kapitalizmu hawnhekk dan għandu x'aqsam uh, mal-kriżi finanzjarja iżda għandha x'taqsam ukoll mal-profittu mal-prodotti uh, um, materjali iżda se jkollna kompetizzjoni li kull ma jmur se tikber fil-kwant ta' u dan se wasala l gwerer gwerer ta' skambi u fuq il-diskambi u fuq il-negozju u dawnu huma l-affarijiet li qed nitkellmu fil-rigward tar-reret. Sinjura Herzog, meta n-nana tiegħi eh, twildet kienet waħda mill-2 biljun fid-dinja. Meta jiena twelid kont waħda mill-5 biljuni u l-neputija tiegħi se tkun waħda mill-ħafna iżjed miljuni. Allura t-teknoloġiji għandhom għandhom ikopri ħafna mill-materjali li għanna għanna għanna nishtiq insemmi xaħat li ħa il-premju Nobel għal separazzjoni tal-polonium u jina um, Madame Curie. Għanna bżon ta' Madame Curie, għanna bżon ta' xentisti, ta' teknoloġiji ġodda, għalek għet indur lejk kommissarju biex tamil isforzi kolla biex tfittxu għal talenti fost iż-żgħażagħ fl-Ewropa. Grazzi, grazzi Sinjura Herzog, Sinjura Merzik issa. Signora President, Kommissarju, kollegi, nistaw nimportaw il-materji prima u forsi anke nistaw niproduċu dawn affarijiet aħna stess jew nużawhom mod ma naħlux jew nużaw is-sostituzzjoni, il-kollegi għandhom raġun meta jgħidu li għandna nżommu il-materji prima li għandna fl-Ewropa fl-Ewropa. Għandna naħsnu, għandna jkollna modelli ġodda tal-kummerċ fir-rigward tal-elementi rari. Għanna nħarsu lejn il-riċiklaġġ, l-efficienzja aħjar u r-riċerka għandna noqogħdu attenti li dawn l-elementi jintużaw bil-mod li zjed utli li jista' jkun. Għax iżjed rari li jkunu dawn l-elementi, iżjed importanti hija l-idea um, li għanna nużawhom fejn għanna bżonnom li zjed urġentament. Ma nistawx ndaħlu għom per eżempju fil-dawn il-ġugarelli li si fil-McDonald's. Grazzi ħafna. il-kelim li jmiss, sa l-imsef ma fuq issu irridu investimenti biex dawna iġibu ħafna investimenti. Il-kumpaniji li jiproduċu il-prodotti għal-konsumaturi huma l-ikbar investituri. U fil-bicċa kbira monopoli tagħhom jistgħu joħolqu kondizzjonijiet aħna hemm il-periklu illi ma nistax nipproduċu l-industriji tagħna, pereżempju fil-qasam tat-turbini tar-rieħ jew tal- tal-magni ibridi naħseb li wasal iż-żmien biex l-Unjoni Ewropea tiżgura li jkun hemm is-sigurtà tal-provvista kif qed eh, tiżgura l-provvista tal-enerġija. Jekk inħarsu li per pereżempju selenium, lithium, ħafna elementi oħra bħal daw. Grazzi. Issa grazzi Sir Girek, um, il-Kummissarju issa. Okay. Kulħadd għajja, jiena jgħid ukoll. Iva, grazzi nixtieq nirringrazzja l-Parlament għaliex dan id-dibattitu dan isaħħaħ l-azzjoni l kommissjoni Ewropea u fuq kollox il-Kummissjoni Barroso tnejn qed tagħmel azzjoni biex issolvi il-problema delikata dwar l-elementi terrestri rari kif diġà saħa is-Sur Scholz fil-laqa ta' Madrid il-Kummissjoni Ewropea nidet azzjoni determinata u għalhekk mhux aħbarijiet biss imma azzjonijiet konkreti. Meta nitkellem dwar azzjoni konkreta hawnhekk qed nitkellem dwar l-ħolqin tal lista dwar 14 materja prima rari fejn aħna rridu naħdmu noħolqu lista li nemmen li għandha titwal L-ewwel ftehim ma l-Unjoni Afrikana fil-fatt ħadet minna ħafna xhur ta' xogħol u ġi konkluż biftejjim feħdan il-pjantazzjoni l-Unjoni Afrikana u l-Unjoni Ewropea li tqis jew tara l-Afrika interessata għal azzjoni konġunta mal-Unjoni tagħna mal-Kummissjoni li qed ħares kemm dak lejn aħna nistgħu nagħmlu feħdan l-Unjoni Ewropea kif ukoll analiżi tal-possibiltajiet eh, reali ta' possibiltajiet ta' tħaffir fl-Afrika li anki kunem servizz ġeoloġiku u anki l-proġett li noħol u l-infrastruttura ta' networks transafrikani fl-imkien mal-mini fejn wieħed ikun jista' jimmultiplika l-industrija ta' l-estrazzjoni. Il-ftehim mal-Federazzjoni Russa li fil-fatt poġġejna dan il-punt fuq l-agenda tal-lum, ġifri diskutu mal-Federazzjoni Russa dwar ftejmiet dwar materja prima huwa riżultat konkret ieħor mhux biss aħbar. Kellna żewġ laqat li saru fil-fatt u meta dokument tal-Kummissjoni Ewropea fuq il-materji primi Dan mhux aħbar, però dan huwa test li ġie approvat minnaħa tal-dokument minnaħa tal-Kummissjoni ġie approvat għandna strateġija ċara li qed tibbaża ruha fuq tliet pilastri konkreti fejn aħna beħsibna komplu naħdmu fuqhom. Id-deċiżjoni natu l-ħajja għal partnership ta' innovazzjoni marbuta ma' azzjoni li ser tħaddan kemm il-Parlament Ewropew kif ukoll partijiet oħra interessati fuq istituzzjoni oħra rigward l-innovazzjoni u riċerka biex nindividwaw azzjonijiet b'saħħithom fuq ir-riċiklaġġ b'riżultati konkreti u kif ukoll is-sostituzzjoni. Però din mhix aħbar, din hija azzjoni konkreta oħra min-naħa tal-Kummissjoni Ewropea. Din fil-fatt hija talba li ġiet approvata mill-kulleġġ u tagħmel parti mill-istrateġija tal-Kummissjoni għal dak li għandu x'jaqsam mal-innovazzjoni għal dak li għandu x'jaqsam is-suġġett tal-WTO aħna ser jinkomplu naħdmu sabiex insolvu b'azzjonijiet diplomatiċi il-vjaġġ il-vjaġġ tiegħi eh, meta semmur il-Brażil, l-Arġentina u ċila da mhux aħbar għaliex aħna ovvjament vjaġġi bħal dawn, safar bħal dawn mhux ħa immorru hekk għal xejn, ħammorru f'dawn iżjarat biex nilħu għanijiet preċiżi, nixin ukoll informa l-Parlament dwar dak li ser isir. Għal dak li għandu x'jaqsam mbagħad ċertu realtajiet oħra tal-żona Ewropea fejn nistgħu nivverifikaw jekk il-materja prima li jinsabu taħt l-art qed naħseb hawnhekk fuq il-Greenland u qed naħseb lejn partit oħra ta' tramuntana tal-Ewropa rridu nivverifikaw jekk il-tħaffir jista' x'issi jekk hux possibbli, jekk hux konvenjenti ekonomikament fuq livelli oħra, jekk nistgħux nappoġġjaw dawn l-interventi però il-ġimgħa li ġejja ser fil-fatt fil-ħdan il-Parlament Ewropew ser kien hemm dibattitu politiku però anki ta' karattru tekniku fuq l-opportunitajiet li nsibu fil- baħar ta' Barents fejn jinser ikun prezenti biex niddiskuti ma' ħut mill-ministri svedizi ma' ċertu esperti biex nevalwaw jekk ux ekonomikament viabli anki mill perspettiva ambientali jekk u xtajjeb u konvenjenti li nagħmlu attivitajiet ta' riċerka. Għal dak li għandu x'jaqsam l organizzazzjoni Mondjali tal-Kummerċ WTO jiena kun fiduċjus li rigward il-suġġett tal-elementi terrestri rari, rigward l-industrija u l- l-industrija aħna għadna li ħan defendu l-interessi tal-Unjoni Ewropea u fil-fat fil-dokument tal-Kommissjoni fil-komunikazzjoni għal paragrafu 5.2 ħan semmi ħan ikwotax forsi anki l-onorevoli Kaspari għamel din il-mistoqsija fil-komunikazzjoni tal-materja prima paragrafu 5.2 qed nitkellmu dwar il-possibilità ta' azzjonijiet ta' antidumping kif ukoll azzjonijiet eh, minnaħa kummerċjali għal dak li għandu x'jaqsam ma' l-artiklu 5.2 paragrafu 5.2 Jien u ukoll jak trid. Għada filgħodu. Għal dak li għandu x'jaqsam imbagħad l-azzjoni ta' WTO u għammek għanna dak ta' taħt il-kompetenza dekut Mek għanna proċedura mal-Messiku l-Istati Uniti għal disa materja prima li ma jinkludux l-elementi terrestrali l-eżami fil-fat ġa jinsab fi stadju avvanzat ta' rizoluzzjoni u għalhekk il-konklużjonijiet se jiġu determinati biex anki il-Kummissjoni tkun tista' tifhem aħjar x'tip ta' inizjattivi jistgħu jiġu imnieda fuq il-suġġett ta' l-elementi rari qed navalwaw is-suġġett biex nevalwaw il-suġġetti l-aktar xir f'dan is-settur. Imbagħad għal dak li għandu x'jaqsam ir-riċiklaġġ ta' l-elementi rari u l-mistoqsija li ressa l-onorevoli Ladina fl-intervent tijaw nishtanejt li fuq l-azzjoni ta' riċikla aħna hekk biħsibna nagħmlu bħala Komissjoni Ewropea. Leġiżlazzjoni attwali nkopru 40% tal-iskart prodott fl-Unjoni Ewropea u l komissjoni proponit li żid il-proposta tal-Kummissarju poġġoċ nik li miex tijaj fil-fat l-anijiet ta' tal-wi direttiva tal-wi li fihom dawn il- eh, il-mezzi elettroniċi biex najdu hekk għandhom elementi terrestrali fihom ukoll. U bekk nkunu nistgħu niffaċilitaw il-riċiklaġġ ta' dawn l-elementi. Il-Kummissarju Podoċnik però ser ikompli jaħdem fuq din id-direzzjoni wkoll. L-opinjoni tiegħi u naħseb il-azzjoni politika, politika industrijali kif ukoll il-fornizzjoni sigura Ewropea l-elementi terrestrina naħseb li jiena għat kollox minix ħanamel wedit għalix jien normalment nżomm il-wedit li nagħmel, specialment qudiem il-Parlament Ewropew kif għamilt mill-bidu li ksibt il-fiduċja tal-kumitati fejn jiena prezentajt ruħi bisibni nkompli nimxi unżom l-impenji kolla liħat minar ma namel aħbarijiet imma nati aktar risposti eh, tweġibit konkreti fisem il-konsumaturi, ċittadini Ewropew u l-industri, anki fuq dan is-settur tant delikat tal- qasam industrijali. Merci pour ces bonnes nouvelles et ces engagements que nous suivrons de près le débat. Grazzi ħafna, din hija aħbar tajba ħafna, se nsegu dan mill-qrib, dan dibattitu spiċċaw nistaqsi